u s-sessjoni. Nibdew. Bit-testi li ġew adottat il-biraħ u l-minuti tal-laqa tal-biraħ jekk m'hemmx osservazzjonijiet nadottaw il-minuti. Il-biraħ għal dawk li